nalqu dan id-dibattitu il-votazzjoni ser isseħ għada f'nofsinhar. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna huwa r-rapport Kleva Kekux l-implementazzjoni u l-impatt tal-miżuri għall-effiċenza tal-enerġija fil-qafas tal-politika ta' koeżjoni. Għalhekk nixtieq nistieden ir-rapporter biex jitkellem. Jekk jogħġbok. Grazzi, tal-li għaddejt li mikrofonu, President. Kummissarju, permettili l-ewwel net nirringrazzja l-Shadow Reporters kollha għal kooperazzjoni eċċellenti li kellna f'dawn l-aħħar xhur fit-tejjija ta' dan ir-rapport. l efficienza tal-enerġija hija l-qalba tal-istrateġija tal-Unjoni Ewropea l-2020 għal tkabbir sostenibli inklusiv u uh, intelligenti hemm bżonn innaqsu l-konsum tal-enerġija b'20% sal-2020. Għalhekk nemmen li l-politiki kollha marbuta mal-efficienza tal-enerġija, per pereżempju l-politika ta' koeżjoni, jistaw u għandhom ikollhom rwol kbir. Bir-rapporti għaj nixtieq mill-ġdid nisħaq li hemm benefiċċji kbar għall-effiċjenza tal-enerġija, jistgħu jtejbu l-kompetittività tkabbir favur l-ambjent kif ukoll jistgħu waslu għal iktar impjiegi valur miżjud. Ola. L-investimenti huma opportunità biex niġġieldu l-kriżi kif ukoll il-tibdil fil-klima. L-analiżi tal-miżuri kurrenti juruna li l-fatturi negattivi u l-enin għadhom nuqqas ta' informazzjoni, nuqqas ta' inċentivi, l-efficienza ta' enerġija da ta' profil baxx u nuqqas ta' implementazzjoni adegwata tal leġizlazzjoni esistenti. U għacħar għal-daqstant li fil-periodu ta' programmazzjoni kurrenti mill-2000 u 7 2013 il-problemi huma ta' natura teknika u mhux leġislattiva. Fil-rigward il-bidliet favur l-ambjent għal politika ta' koezjoni għall efficienza tal-enerġija ġbarna numru ta' proposti differenti u għadni f'dan ir-rapport. Ridna ninkludu l-efficienza tal-enerġija għal budget ta' seba' snin li miss il-politika ta' koezjoni u effiċjenza ta' enerġija hija waħda mill istrumenti li l-Unjoni Ewropea għandha dispożizzjoni tagħha biex ittejjeb l-ekonomija Ewropea biex bekk niżguraw ukoll li jkun hemm effiċjenza ta' enerġija li tkun aħjar u għola sal-2020. Importanti li l-istati membri kollon fondi għal dan il-an bħala potenzjal ta' investiment, bħala opportunità u mhux bħala pis żejjed L-allokazzjoni tal-fondi mill-IRDF, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp eh, reġjonali ħajżguraw li jkun hemm programm stabbli u fuq medda twila ta' żmien għat-titjib tal-effiċjenza tal-enerġija. Fil-kuntest tal irkupru u anke b'kapaċitajiet baġitari baxxi ħafna tal-awtoritajiet lokali għandna niżguraw li l-awtoritajiet lokali u reġjonali ikollhom ħajja aktar faċli li jiksbu fondi għal dan il an neħtieġu niżguraw li livelli kollha ta' ġestjoni u ta' gvern jieħdu sem f'dan ir-rigward. L-istrateġiji nazzjonali, reġjonali u Ewropej fl efficienza tal-enerġija, koezjon u l-ambjent għandhom jiġu koordinati fl-imkien mal-anijiet tal-Unjoni Ewropea. Il-miżuri ta' austerita' għamlu għal-fiċli ħafna biex l-istati membri jagħmlu kofinanzjament tal-programmi ta' politika ta' koezjoni. U għalhekk huwa importanti li aħna insibu modi innovattivi ġodda biex nifinanzjaw il-proġetti. Jina ċerta li l-aqwa triq il-qoddim Dik ġusta hija li naqqgħu flimkien is-sussidi ma l-istrumenti finanzjarji meta nippruvaw noħolqu modelli ġodda ta' subijiet pubbliċi u privati. Meta nippruvaw katru l-innovazzjoni. Il-Kummissjoni għandha eh, diġà di taħdem dan il-mod u marret fid-direzzjoni ta' proposti speċifiċi u għandha taħdem lejn dan lan aktar u aktar. Għanna namlu l-almutana sabiex bekk uh, nuqqas ta' enerġija fil-raznu għadal bardejjem. Grazzi, jgħid il-President, issa naddu għal żewġ kellima li jixtiequ l-mikrofonu l-ewwel nett l-Onorevoli Banki. Kollegi, rapport verament importanti qed nitkellmu dwar l-effiċjenza tal-enerġija xi ħaġa li naddu mingħajra ovvjament anke biex noħorġu mill-kriżi mod partikolari. Għalhekk l efficienza tal-enerġija tittenata priorità kbira ħafna ta' bilħaq taħt iċ-ċirkostanzi kurrenti biex bekk nkun aktar kompetittivi u sabiex bekk niġbdu l-investimenti wkoll. Investimenti wkoll f'teknoloġiji ġodda għandhom jiġu msaħħu, msaħħa wkoll. Ma naħsibx li L-anijiet tal-istrateġija tal-Unjoni Ewropea 2020 jistaw jitjibi. Diġa tajbin kif huma. Iżda ta' bilħaq l-awtoritajiet lokali irridu kollom rwol iktar importanti, irridu kollom aċċess għal kapital, aċċess għal possibilitajiet varji li hemm permezz tal-istrumenti. Marija. Muchas gracias, muchas gracias, Presidente. Grazie ħafna, Sur President. U proset ħafna ta' sew l-Sinjura Kleva Kekus għal dan il-rapport, rapport li fakkarna li rridu ninvestu fl-efficienza enerġetika, rridu namlu dan għal kompetittivita, rridu nisguraw li konna forniment sigur sabiex u rridu namlu użu tajjeb mill-fondi strutturali, strutturali u eh, eh, il-fondi għal l-investiment. Rridu nisguraw illi l-sforzi tagħna jkunu mirati għal oqsma ta' priorità. U nipromovu l-efficienza energetika u Eh, nindirizzaw b'mod partikolari dawk il-konsumaturi li huma l-aktar dajfa. Rridu nikkonsidraw anka il-karatteristiċi ġeografiċi ta' dawk iż-żona l-aktar il-barra fl-Unjoni Ewropea. Irridu niskraw ukoll li l fond Ewropew l-Isvilupp Reġjonali u l-Fondi ta' Koeżjoni iwaslu għal aktar effiċenza enerġetika. Grazzi ħafna. Issa, Il-Sinjura Redding, għannom tal-Komissjoni. Sur President, nishtiq nirringrazzja l sinjura Kleva Kekux għal ħidma taħab u dan il-rapport għalix huwa rapport li tħol fil-font u bla dubju ser jgħin il komissjoni sabiex tiżviluppa l-azzjoni tagħha. il komissjoni ta' l-istess opinjoni ġifiri li loda l koezjoni għandhom jiffukaw fuq l-enerġija u jikontribwixxu għal kompetittività għal ħolqien tax-xogħol u tkabbir. E kif qed tgħid is-Sinjura Rapporter huwa essenzjali li fuq livell reġjonali u lokali jina taw iktar importanti sabiex niksbu l-miri ambizjużi li hemm fis-settur tal-enerġija għaliex il-setturi reġjonali jistgħu iwaslu eh, għal titjib e kif wera l-Convenant of Mayors. U dan dan permezz ta' programmi eh, li indirizzaw din l-efficienza enerġetika. Importanti li konna odda mod partikolari għal sostenibilità tal-enerġija fil-binjiet eh, domestiċi u rezidenzjali dawn il-politiċi iridu jiġu eh, stabiliti u iridu jinnataw importanza għak iridu naħtmu fuq eh, l-efficienza ta' sistema tal-enerġija u id-direttiva l-ġdida l-efficienza enerġetika ser tir, ser tirnova il-binjiet sabiex jintlaħqu il-miri uh, tal-efficienza tal-enerġija l-2020. il miri tal efficienza tal enerġija l 2020 il l-istrateġija trid tkun orientata madwar il-riżultati u għalhekk aħna ser nifornixxu anka linji gwida prattiċi għal l-efficienza enerġetika fil-binjiet fil-kuntest tal-fondi ta' koezjoni. Et nistennew anka li l-investiment privat jikkontribwixxi għal suq illi jaħdem sew. Fi żmien ta' kriżi ekonomika huwa essenzjali aktar minn qatt qabel li jkun hemm programmi li għandhom l-aktar valur miżjud. L-Istati Membri u Reġuni qed jaħdmu attwalment bla qiegħda sabiex ħejju programmi programmi għal periodu eh, għal periodu ta' programmazzjoni li jmiss u bekk memx dubju illi naslu u biex nikdbu storja ta' suċċess. Grazzi ħafna l-Sinjura Kommissarju il-dibattitu dwar dan il-punti għafawek u il-votazzjoni ser issir għada fl-ofsenar. Issa naddu għal punti li mis fuq l-agenda tagħna. Rapport ta' Guido Milana, strategija